L-ordine giorno reca la dichiarazione. L'agenda għanna it-ħejja tal-laqa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u 22 ta' Marzu u l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Nibdew id-dibattitu nisimgħu lill-Ministru Melania Gabriela Sjott. Grazzi President onorevoli membri, l-odwa tajba, Viċi President, negozjatur ewlieni, se jkollna diskussjoni bħala kunsill dwar il-punti li se jkunu qegħdin jiġu indirizzati mill-Unjoni Ewropea. Pereżempju, is-sitwazzjoni ekonomika prioritajiet anki għas-semestru tal-2019 il-Kunsill ukoll sejjer jindirizza r rakkomandazzjonijiet ta' żona euro. L-Ewropa bħal kumplament tad-dinja trid tindirizza dawn il-bidliet sistemiċi li huma r-riżultat tat trasformazzjoni diġitali, id-data economy kif ukoll it-tranzizzjoni għall ekonomija aktar ambjentali. Li nieħdu ħsieb opportunitajiet bħal dawn se jkunu importanti għall prosperità tagħna tagħna. Biex aħna nsaħħu l-bażi ekonomika tagħna rridu naraw illi l-linji ta' politika tagħna bħal pereżempju tal-industrija jew tal-kummerċ ikunu jiġu mobilizzati biex nindirizzaw dawn l-interessi strateġiċi tal-Unjoni Ewropea. L-Kunsill ukoll se jkollu diskussjonijiet dwar kwistjonijiet bħal dawn u mbagħad kwistjoni oħra hija l-bidla fil-klima li għadna kif indirizzajna f'din is-sessjoni kif ġie notat fid-dibattitu aħna bħala unjoni irrid ikollna sitwazzjoni fejn aħna nindirizzaw u nollu l livell ta' ambizzjoni biex nimplementaw il-qafas tal-2030 u anki biex ikollna ġejjieni li jkun favur l-ambjent irridu nofru inċentivi adattati għal din it-trasformazzjoni. Se jkollna naċċertaw illi ma nħallu l-ħadd warajna meta nqisu wkoll l-ispeċifiċitajiet reġjonali u anki ċ-ċirkostanzi soċjoekonomiċi. Il-Kunsill Ewropew se jagħti linji gwida l-aktar xogħol fil-Kunsill iċ-ċina huwa attur ewlieni f'dawn il-kwistjonijiet kollha il-mexxejja se jkollhom ukoll dibattitu dwar ir-relazzjonijiet maċ-ċina b'rabta mas-summit li se jkollna tal-waqt maċ-ċina mbagħad Irridu dejjem niftakru li aħna dejjem inħarsu l prinċipju li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jivvutaw b'mod ħieles u allura se nirrapportaw fuq l-aħħar l-iżviluppi biex inħarsu l-proċess demokratiku minn manipolazzjoni u interferenza minn ġewwa u minn barra l-Unjoni. Il-mexxejja se jiġu aġġornati wkoll dwar sforzi biex nindirizzaw id-diżinformazzjoni b'mod usa wara l pjan konġunt li ġie ppreżentat f'Diċembru mill-Kummissjoni u mill rappreżentant Oli. Il-ġimma d-dieħla il-Kunsill se jiltaqa fil-format tiegħu ta' artiklu 50 biex nindiskikutu l-aħħar sviluppi dwar Brexit. President, onorevoli membri, li tkun jew ma tkunx membru tal-Unjoni Ewropea biex neżistu jew ma neżistux, din hija mistoqsija li l-Parlament tar-Renju Unit għandu jindirizza kif aħna qegħdin jkollna eh, dan id-dibattitu. Sfortunatament mhix kwistjoni ta' teatrin din iżda din hija realtà tal-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini tar-Renju Unit aħna determinati li niffaċilitaw il-konklużjonijiet tal-ftehim ta' irtirar illi ġew li ġie maqbul is-sena l-oħra fuq livell proviżorju. Però xorta waħda aħna rridu dejjem inħarsu l kwistjoni tal-Irlanda. Biex inkunu onesti, aħna Diċembru tajna aktar assigurazzjonijiet anki f'Jannar u anki nhar it-Tnejn u issa diffiċli naraw x'nistgħu nagħmlu aktar. Aħna qegħdin naħdmu fi ħdan il-limiti tal-prinċipji tagħna, pereżempju id-drittijiet taċ-ċittadini u l-backstop tal-Irlanda. Aħna minkejja kollox dejjem lesti li nkomplu niddiskutu jekk kollox jista' jkoll jimxi l qudiem fir-Renju Unit f'termini ta' ratifikazzjoni, però ma ristgħux nikkontradixxew l-intenzjoni tal-backstop, irridu nikkonfermaw li l-intenzjoni hija li s-sitwazzjoni tkun waħda temporanja min-naħa tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin navvanzaw fil-konklużjoni tal-ftehim ta' irtirar nifhem li l-kunsens tal-parlament ewropew jista' jingħata fi ftit jiem jekk il-ċarezza li hija meħtieġa tiġi wkoll ippreżentata. Jekk il-Parlament tar-Renju Unit jivvota favur il-ftehim tal-irtirar fil-jiem ta' ġejjin, dana xorta waħda jkollu bżonn ukoll talba għal estensjoni limitata u allura rridu nemendaw il-ftehim u jkun hemm anki dewmien tal-proċess xi ħaġa li wkoll irid jiġi maqbul mill-kunsill. Meta nqisu talba bħal din nistennew ġustifikazzjoni kredibbli għal estensjoni possibbli u għal tmiem tagħha. Għożda jiena fiduċjuża li l-istituzzjonijiet tagħna jkunu jistgħu jikkompletaw dan il-proċess u anki biex ikun hemm tul fis-seħħ tal-ftehim. U kif semmejt qabel, aħna lesti li konna aktar taħdidiet sakemm naslu għal konklużjoni u r-raġuni ta' taħdidiet jiġifieri li r-Renju Unit u l-Parlament iridu joffru sens ċar ta' direzzjoni, jiġifieri fejn hemm maġġoranza u anki kalendarju għall materjalizzazzjoni tal-għanijiet tagħhom. Sa dan intant L-uniku ċertezza li għandna huwa li aktar inċertezza teżisti għal ċittadini u n negozji li diġà għandhom impatt ekonomiku f'terminu ta' investiment, attività ekonomika u aktar u aktar għall impjiegi U allura hemm bżonn aktar u aktar li nkomplu bit-tħejjiet tagħna għar-riżultati kollha inkluż xenarju ta' nuqqas ta' ftehim. U f'dan il-kuntest, il-Kunsill u l-Istati Membri fuq livell nazzjonali qegħdin jintensifikaw il-ħidma tagħhom fuq it-tħejjija u l-kontinġenza imbidlu fuq ix-xogħol li diġà qed iseħħ. Jiena kol imħedġeġ minn numru mħeġġa minn numru ta' miżuri ta' kontingenza li l istruzzjonijiet tagħna qablu dwarhom minkejja x-xogħol li huma jkollhom jindirizzaw f'dan iż-żmien fit-tmiem il-leġislatura. Aħna fiduċjużi li bil-kooperazzjoni tagħkom ikun possibbli illi naslu għal tmiem tal-adozzjoni għal miżuri ta' kontingenza iżda nittamaw fl-istess waqt illi dawn ma jkollniex bżonn nużawhom. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi l-Sinjura Ġott. Issa il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Timmermans, jekk jogħġbok. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sur President. Mela, hawnhekk illum wara voti ħor fil-House of Commons u l ftehim ma ġiex aċċettat minkejja il-kjarifiċi addizzjonali li tajna u minkejja l-isforzi kollha li saru minn eh, Sur Barnier, minn Jean-Claude Juncker biex niċċaraw l-affarijiet ma' Theresa May. Xorta waħda il-ftejji ma ġiex aċċettat. U allura mill-ġdid illum se nkunu qegħdin nistennew il-vot li jmiss fil-House of Commons għaliex dawk li jistgħu jagħtuna direzzjoni għal fejn aħna s'issa se nimxu huma il- deputati tal-House of Commons tal-Parlament tar renju Unitu. Allura jiena nemmen illi dan il-Parlament u l-Kummissjoni Ewropea qegħdin fl-istess pożizzjoni li jagħmlu l-inqas sara possibbli lill-Ewropej kemm jekk jgħixux fir-Renju Unit jew fuq il-kontinent. Dan huwa dmir tagħna li naħsbu fiċ-ċittadini tagħna, li naħsbu fin-negozji tagħna, l-interessi tagħna. Mod wiesa' fiż-żewġ naħat. U allura Qed ngħid għaliex dak li provajna aħna nagħmlu, primarjament li prova jagħmel Michel Barnier, huwa li jaċċerta li red lines imresqa mill-gvern tar-Renju Unit kif ukoll il-bżonn lina li aħna e, naraw is-sitwazzjoni tal-konfini mal-Irlanda ta' fuq u anki l-anijiet ta' suq intern dejjem jitqisu u jiena ma narax soluzzjoni aħjar mill-ftejim u b'ċerifiċi li tajna. Mela, aħna se nibqgħu din il-pożizzjoni irridu nagħmlu l-inqas sara possibbli f'proċess li għamil ħsara li Brexit ovvjament iwassal għal ħsara lir renju Unit u anki lill-Unjoni Ewropea, però U għadmir tagħna għabbażi tal-votazzjoni tal-poplu tar-Renju Unit illi naħdmu blan illi jkollna Brexit li għamlin għassara possibbli. il pożjoni mhux se tinbidel, iżda aħna issa fidejn is-sistema politika tar-Renju Unit li trid tgħidilna fejn issa jixtiequ jmorru. Soluzzjoni tiġi minn Londra u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Ċertament hemm diversi kwistjonijiet oħra li l-Ewropa trid tindirizza fis-snin li ġejjin U allura l kunsill tal-Unjoni Ewropea qed tiffoka fuq kwistjonijiet oħra, pereżempju l-industrija il-politika tal-industrija anzi u anki din hija xi ħaġa li tħaddem l-ekonomija tagħna tagħti impjiegi ta' għal żewġ miljun ċittadin tagħna. U allura din hija r raġuni għalfejn aħna jrid ikollna ftehimiet ta' kummerċ illi jkunu fejn ħilsa u ġusti, però rridu naraw illi n negozji tagħna jkollhom l-appoġġ meħtieġ biex indirizzaw sfidi ewlenin bħal bdiet fil-klima b'mod partikolari nħeġġu l istati membri illi jużaw proġetti relevanti li jistgħu jenuhom pereżempju il-batteriji tal-ġenerazzjoni li jmiss jew ix-xogħol għall-intelligenza artifiċjali u nixtiequ naċċertaw illi t-teknoloġija tiżviluppa biex bekk aħna fl-istess ħin niddefendu l-valuri tagħna fl-aħħar mill-aħħar kollha xi tisir għall benesseri taċ ċittadini kollha u għalhekk nipproponu illi jkun hemm bilanċ tajjeb bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata fost oħrajn. Dana kollu huwa parti minn sforzi konsistenti biex is-suq waħdini tagħna ta' 500 miljun ikun jista' jgħin liċ-ċittadini u n-negozji b'mod ġust. Wasal il-waqt allura illi aħna nindirizzaw dimensjonijiet kollha fis-servizzi fil- fil-Unjoni tal-Swieq Kapitali fl-Enerġija u din ukoll se tkun okkażjoni illi aħna nindirizzaw ir-relazzjonijiet tagħna maċ-Ċina qabel is-summit ma' dan il-pajjiż f'numru ta' oqsma politiċi fejn aħna għandna dan il-pajjiż illi huwa imsieħeb iżda fl-istess ħin huwa rivali tagħna u ħafna drabi il-pajjiż semma li jixtiequ jikkontribwixxu għal ġejjieni li tkun aktar favur il-globalizzazzjoni inklusiva min-naħa tagħha l-Unjoni Ewropea hija fost l-aktar ekonomiji miftuħa fid-dinja. Iżda aħna niddefendu l multilateraliżmu għabbażi tal-valuri għal kulħadd u regoli li jridu jkunu ġusti għal kulħadd ukoll. Mingħajr ma ninjoraw anki dak li jimplika l kummerċ ġustu, allura aħna ridna strument internazzjonali għal xiri pubbliku biex ikun hemm aċċess fuq livell internazzjonali u anki bejn l-Ewropea u ċ-Ċina jkun hemm aktar fiduċja, aktar reċiproċità biex l-investituri tagħna u l-kumpaniji tagħna jibbenefikaw miċ-Ċina mill-istess kondizzjoni ħielsa li insibu għall investituri Ċiniżi hawnhekk fl-Ewropa. Sfortunatament però dan mhux il-każ illum. Bla dubju ta' xejn, aħna għandna dmir li ndefendu d-dmirijiet tagħna, l-interessi strateġiċi tagħna nħarsu l-industri, l-ħaddiema, ċittadini kontra kompetizzjoni inġusta. U allura stabilixxejna qafas ġdid biex aħna nistgħu narblu l-investituri barranin biex inħarsu l-interessi strateġiċi tagħna. Jiena nifraħ lill parlament Ewropew għax-xogħol eċċellenti tiegħu produzzjoni ta' din l-inizjattiva f'qasir żmien u waċar ukoll il hu fl-interess tagħna mhux biss illi ntejbu s-sistema multilaterali li naqblu magħha pereżempju dwar l-għajnuna tal-istat u sussidji ċina wkoll trid turi responsabilità tagħha f'dan il-qasam. Sovranità vera turi e, e, e, fl-effetti tal-Unjoni Ewropea u tibdil fil-klima wkoll. Għandna ekonomija tal-emissjoni zero u meta nikkonsidraw u naċċettaw dawn il-miri ifisser li nħarsu lejn dan il-qafas u t-tibdi u l-xogħol li għandna fit-tibdi fil-ġlieda tat-tibdi eh, tibdi fil-klima u li ma nħux ma neħdux l-impjeg ta' ħadd. U nkunu innovattivi u noffru eh, impjegi ta' valuroli. Nirringrazzja lill kamra eh, għall-isforz tagħha u għall-appoġġ li jaruna l-investimenti Edin nuru qegħdin nagħtu tmexxija aħna meta nattiraw ukoll investiment privat biex naslu għal l-anijiet tal ftejim ta' Pariġi fuq ambjent eh, ta' klimatiku eh, zero. Iż-żaza ħedin joħorġu fit-toroq, jipprotestaw. Iridu titjib f'din is-sitwazzjoni u hawnhekk fejn l-Ewropa tista' tidħol u nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għall-ispirazzjoni li tawna. Um eine der größten Herausforderungen für unsere Demokratien zu bewältigen. Dinja waħda mill-ikbar sfidi li għandna fid-demokraziji. Idu na hemm tentativi kuxenzjużi biex id-dibattiti tagħna jkunu manipulati Aħna maħniex però stupidi, aħna konxi li hemm forzi li qegħdin jeddu u jfixklu d-demokrazija tagħna. U fuq il-kampanja tal-elezzjoni li ħatkun sfida kbira u rridu nkunu viġilanti ħafna, attenti ħafna lura ura kontent l-fatt li l-Parlament Ewropew u l-Istati Membri qed jappoġġjaw il-miżuri tal-Kummissjoni fil-ġlieda ta' miżinformazzjoni u ntħil fil-proċessi tal-elezzjonijiet imma dan hu biss il-bidu u baqa' ħafna xi jsir. <coughs> Għax għandna sovranità fl-Unjoni Ewropea ma biss jekk aħna lesti li ndefendu prerogattivi tagħna ġewwa u barra din l-Unjoni li għandna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Viċi President, sur Timmermans, u issa nagħti l-kelma lil kap negozjatur Brexit is-sur Banja. Grazzi President. L-odwa tajba l kulħadd. Met jgħid is-sur Banja. Dinja għodwa serja ħafna u speċjali wkoll. Parti mill-proċess twil ħafna ta' negozjati. L-ewwel kliem tiegħi kienu li fisem it-tim li għandi l-onur li mmexxi bil-fiduċja tal-President Juncker nixtieq ngħid illi l gratitudni tiegħi hija verament sinċiera u anke għall fiduċja kbira illi l-Parlament Ewropew tefa' fuqi din mhix xi ħaġa li taqa' hekk mis-sema u laqqas huwa ċekk blank imma hija fiduċja bbażata fuq dijalogu, trasparenza u Sa mill-ewwel jum dak kien il-każ u l-fiduċja ħatibqa' abbażata ibbażata fuq dialogu u trasparenza. Il-bira flaxija kien hemm vot li l-Viċi President tal-Kummissjoni Sur Timmermans alluda għalih u ankinti għażiża Ministru qed jagħmel l-inċertezza kbira li teżisti ikbar minn qatt qabel kien hemm deċiżjoni sovrana fir-Renju Unit tliet snin ilu li għandna nirrispettaw għafolja jiddispeċina għaliha u toħloq inċertezza li taffetwa speċjalment eh, taffetwa r-Renju Unit imma speċjalment l-Irlanda ta' fuq. Imma l-inna wkoll, Sinjuri, ippermettu li nfakkarkom li responsabilità għad deċiżjoni Brexit hija biss fuq responsabilità tar-Renju Unit u llum l-ewwel tweġib l-ewwel responsabilità tagħna hija biex insibu mezz kif noħorġu minn din l-impass li ninsabu fiha. Dan l-isqaq issa li qegħdin fih. U dak li intqal b'mod ċar u b'mod qawwi mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk il-bira wara l-vot, ippruvajna nsibu soluzzjonijiet flimkien soluzzjonijiet għal kull problema. U hemm qatt bla hemm numru bla qatt ta' problemi, hemm problemi tekniċi u legali, hemm oħrajn finanzjarju u ekonomiċi eh, marbuta ma' Brexit. U biex nippruvaw niġġestixxu u nħorġu minn dawn il-konsekwenzi kollha li huma marbutin flimkien biex ir-Renju Unit joħroġ mill- eh, unjoni Ewropea dan għadu lan tagħna. L-Unjoni Ewropea dejjem kienet favur li titnaqqas l-inċertezza li tassigura li jkun hemm Brexit ordnat, blordni. ordni u grazzi tal-fiduċa li qegħdin nibnu minħabba dan il-Brexit suppostordnat li aħna rridu, irridu nieħdu l-ħin kollha. Issa għadda żmien, issa rridu iktar ħin għan negozjati oħra. Dinja kwistjoni tal relazzjonijiet futuri aħna rridu nibnu mar-Renju Unit ikum li jkunu xi jkunu ċirkustanzi huwa pajjiż illi huwa allejat mal-Unjoni Ewropea u msieħeb magħna. Dak li jamminna fin negozjati li koprew diversi xhur, aħna ħdimna flimkien mar-Renju Unit u mhux u qatt kontra il-Gvern tar-Renju Unit fl-interess taċ-ċittadini kollha taż-żewġ naħat l-industri, il-negozju fuq iż-żewġ naħat. U anka e, e, b'mod partikolari il e, naħa tal-Irlanda. Nixtieq infakkarkom fiex qegħdin li jekk ir-Renju Unit xorta jrid joħroġ mill-Unjoni Ewropea u b'mod ordinat jekk din għadha l-intenzjoni tar-Renju Unit allura dat trattat Il aħna negozjati fl-imkien mal-gvern ta' Tereza May għall-armajn sena u nofs, dat trattat ħajkun l-uniku trattat li jeżisti. Un, un li kullħat jifima din u bisħiħ jifima. U aħna flimkien ma dat trattat għamilna ħafna xogħol mal-gvern tar Renju Unit sal ħarjem biex nispjegaw, niċċaraw, niggarantixxu l-affarijiet permezz ta' dokumenti li aħna ftemna fuqhom hawnhekk anke f'dal veru parlament. U s-Sinjura May għaltilna l-inna li jukoll koll riedet tippubblika dikjarazzjoni unilaterali Allura, x'ġara? It-tnej flasġija, it-tnej wara dawk id-diskussjoni taħħarin bejn iż-żewġ naħat kienet biex nagħtu l-House of Commons ta' Londra eh, u assigurazzjoni ġodda, spjegazzjonijiet ġodda bħal pereżempju natura temporanja tal-imbirek backstop. Aħna eh, għamminna l-almutana biex nejnu l-gvern tar renju Unit jirċivi l-appoċ tal-House of Commons. Bitħassib wieħed li kien dejjem f'moħħna u li esprimejt jien fisimkom li dejjem rridu nżommu paċi u stabilità fuq il-gżira tal-Irlanda u rridu nirrispettaw il-ftehim tal-ġimgħa l-kbira, il-Good Friday Agreement, anka il-Belfast Agreement anki għalina l-importanza li nżommu l-integrità tas-suq intern tagħna li huwa suq intern ta' 28 bħalissa stat membru li suppost issa jsiru 27. Jiġifieri nippreservaw il-kwalità u s-sigurtà li l-konsumaturi iħarsu minn eh, lejdan eh, iħarsu għalih sigurtà tflikel rridu nippreżentaw kull assigurazzjoni eh, eh, anka xi drittijiet ta' VAT, drittijiet dokanali. u ċarezza u sigurtà f'kollox irid ikollna standards għal prodotti kollha u ngħidilkom hawn jien li fl-Irlanda mhix kwistjoni ta' teorija jew dogma jekk hux ħanuru fl-isibilità jew le hija kwistjoni prattika ħafna illi titkellem fuq paċi fl-Irlanda, dik il-paċi titkun dejjema u tridu u jridu protezzjoni ta' suq uniku anka kull animal ħaj li jidħol fl-Irlanda ta' fuq wara l-Brexit li ġej mill-Renju Unit u li jista' jmur il-Polonja, l-Ġermanja, Spanja. E- <coughs> għax huwa suq uniku. U mhux se jkun hemm fruntiera allura rridu nsibu mod u dak li aħna ħan jieħdu l-ħin tagħna biex nagħmlu biex nassiguraw li daw il-kontrolli fuq daw it-tlet aspett li semmejt konsumaturi, budget u negozji li jkunu fis-seħħ f'posthom. Ma rridux nerġgħu noħolqu frontiera vera hard border. Allura l-vot tal-bieraħ f'Londra qed nara xi membri fil-House of Commons li jridu it-tieni referendum oħrajn ma jridux dil, ma jridux sejim, u oħrajn etz imorru kontra kull assigurazzjoni legali wasalna li ma Theresa May. Imma dawn huma sinifikanti daw il-garanziji għandna ftehemna fuqhom nhar it flaxija bl-appoġġ tar-Renju Unit permess tal-gvern tagħhom. President Juncker ukoll qal illi mhux se jkun hemm iżel interpretazzjonijiet mhux ħajkun hemm iżjed assigurazzjonijiet, ma nistawx nagħtu iżjed. Allura biex nagħlaq kelma dwar x'se jiġri issa fejn qegħdin dalodu qed isaqsi is sur Barnier. Il-Prim Ministru il-Prim Ministru ħabbret il-riżultat ta' no deal issa jkun hemm estensjonijiet fil-House of Commons wara daw il-voti ikun fidej il-gvern tar-Renju Unit li jgħidilna kif ħaj jimxu l-qoddim u meta u kif ħaj jimxu l-qoddim. U hija responsabilità tar-Renju Unit jridu jgħidulna xiridu għal-futur għal relazzjonijiet futuri tagħna. X'ħad tkun l-għażla tagħhom kif intett, Sinjura Ministru? se jkun il-linja ċara li ħajjieħdu dik il-mistoqsija li aħna għanna bżonn tweġiba li issa. <coughs> dik il-mistoqsija. Li trid tiġi mwieġba qabel kull deċiżjoni tista' ssir għal eh, <coughs> estensjoni fil-jew posponiment jekk trid tal-Brexit. Ta imma ma nafx ħajsolvi qed jgħid il-kelliem ma nafx ħassolvi posponiment illa għaliex da kull ftehim li hemm. Dak li hemm fuq il-mejda bħalissa. Qegħdin f'punt kritiku. Ir-riskju qatt ma kien da sekkoli. għanna riskju ta' exit anka per aċċident min-naħa tar-Renju Unit b'mod diżordnat, bla ftehim u ejja ma ninsewx dan ir-riskju u l-konsekwenzi tiegħu. Ma ninjorawx. Issa din jitolbu l daw kollha l-imsieħba voluti fl-Unjoni Ewropea, Sur Juncker semmih dan l-istati membri kollha grazzi għax-xogħol tal-presidenzi kollha u inti, Sinjura President, Aħna lesti għal dan qed nippreparaw għal dan mhuwiex xenarju li aħna rridu qatt ma ħdimna a favur ta' din l-għażla. Ma rridniex li jkun hemm Brexit mingħajr ftehim, no deal aħna rridu Brexit ordnat, imma aħna lesti niffaċċjaw di situazzjoni jekk ikollna nagħmlu dan u nfakkarkom li jekk ma jkunx hemm ftehim ieħor, jekk ma nistgħux naslu għal ftehim ieħor bil-mod trattat jaħdem huwa li r-riskju ta' no huwa dak li <laughs> għandna qudiemna. Ah, jiena diżappuntat qed is-sur Barnier dal U t-tweġiba tagħna dejjem ma tibqa' l-istess. Nibqgħu nirrispettaw ir-Renju Unit. Nibqgħu determinati qudin u ħanibqgħu b'rispett u b'kalma lejn ir-Renju Unit. Anka fit miem din negozji daw in-negozjati straordinarji ħan niddefendu l-interessi ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Merci beaucoup Michel, tu aussi le négociateur. Grazzi ħafna Michel, kap negozjatur, intu koll il-negozjatur tal-Parlament Ewropew, nirringrazzjawk u nirringrazzjaw anka nirringrazzjaw anka l-Kumitat tal-Parlament Ewropew immexxi mis-Sur Verhofstadt fuq il-kwistjoni daqshekk importanti li tolqotna lkoll. Issa fisem il-gruppi nibdew Manfred Weber fisem il-PPE, President, Sur Viċi President Michel Barnier. X'diżastru danu wara l-vot tal-bieraħ. Nixtieq nitkellem fuq impressjoni waħda. Jiena kont f'Porto, iltqajt ma' żgħażagħ, iddiskutejt magħhom għal xi snin kienu qed jaħdmu f'Londra u għal problemi politiċi fil-problemi politiċi fil-Portugal telqu mill-Portugal issa ġew lura f'Porto għax tant hemm ċertezza li preferew jitilqu. U tkellmu fuq ħbib tagħhom mir-Renju Unitu għaluli kemm iżda huma frustrati u kemm huma rabjati minħabba l-klassi politika fallithom. Ġenerazzjoni sħiħa ħassofri fuq dak li qed jiġri llum hemmhekk, ġenerazzjoni sħiħa li għandha inqas eh, opportunitajiet minn oħrajn ġenerazzjoni li mhux se tgawdi minn benefiċċji kbar enormi li l-ġenerazzjoni ta' qabel eh, gawdit minnhom. Daku l-ewwel messaġġ tagħna tiegħi li aħna ninsabu fuq in-naħa tagħhom. Mhux se nħallukom waħedna ftit sitwazzjoni diffiċli tinsabu fiha. Message it is. Dan l-ewwel messaġġ. It-tieni il-messaġġ huwa x'se nagħmlu issa? Nassiguraw il-preparazzjoni tal-għar xenarju possibbli irridu naraw xiridu tar-Renju Unit u meta jkun hemm falliment min ta' klassi politika, allura il-pass loġiku huwa li neġgħu insaqsu lin-nies xiridu. U t-tielet għażla qiegħda fuq il-mejda. Kwistjoni ta' posponiment ta' Brexit imma l biġda il-posponiment. U ħanna kunċar ċar li minnaħa tiegħi bħala PPE m'hemmx bżonn u m'hemmx għażla għal għaz ġurnata waħda ta' posponiment sakemm ma jkollniex ċarezza messaċċar ta' xiridu ir-Renju Unit. Dan huma tleta' għażliet fuq il-mejda. U nixtieq inżid element ieħor fuq il-ġenerazzjonijiet. Fuq aħna bħalissa fl-Ewropa aħna stabbli ħafna grazzi għal kummissjoni preżenti taħt it-tmexxija ta' Sur Juncker, aħna għandna opinjoni ċara fejn jridu naslu. Imma hemm riskju fil-ġimgħat li ġejjin. Hemm f'Londra, f'Londra hemm inċertezza politika li ħadd infetta l-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Aspett wieħed huwa li għal kull darba li qed niddiskutu wkoll prinċipalment fuq Brexit u mhux fuq kummerċ maċ-Ċina, mhux fuq kwistjonijiet vera illi huma qudiem wiċċna. Għalhekk ma nistgħux nibqgħu sejrin biha din. Okkupajna spazju politiku biss minħabba l-inċertezza politika li ġeja minn Londra. U ħaġora għanna l elezzjonijiet Ewropej u d-dimna, għanna l-kampanja xnieħdu ħsieb. <coughs> u din iridu niċċarawha elezzjonijiet parlamentari huwa eh, opportunità fejn l-Ewropej jiddeċidu fuq il-futur tagħhom. U ma nistawx noqogħdu eh, insaħbu l-ħaġa politika eh, <coughs> b'inċertezza politika li ġeha minn Londra. U nittama li jkollna tweġiba malajr. L-ewwel, aħna nemnu fil-proġett tal-Unjoni Ewropea. Dan l-iżvilupp żgur li huwa Eh, eh, sejħa biex inqumu minn forsi r-raqda li għandna. Allura, irrid tkun hemm messaġġ ġlieda kontra l-populiżmu għax il-Brexit ġie vvintat mill-populiżmu u ma jistgħux jituna xi tweġiba kif iridu eh, jagħmluh il-Brexit. Allura rridu nifurmaw kollezzjoni b'saħħitha konferma ta' sħubija fl-Ewropa fuq il-futur ta' kontinent konferma li għana nemnu fil-proġett Ewropej, Ewropew. Grazzi ħafna. La parola al President. l-kelma l-Grupp ta' Soċjalisti u Pullman. President, kollegi, summit tar-rebija tradizzjonalment huwa żmien fejn aħna niddeċiedu dwar is-sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa. Dolodu tkellimna dwar il-klima u jiena nixtieq nappella <clears throat> lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Kunsill ma fadalniex biżżejjed ħin ejjew nitkellmu dwar is-sostenibilità x'Franz Timmermans għandu raġuni jgħid li ma nistgħux noqogħdu lura milli niffaċċjaw il-problemi tal-klima, irridu nbiddlu l-istrumenti tagħna ta' taħt fuq u jkollna programm ta' sostenibilità u rridu naċċertaw illi s semestru tagħna ikun magħmul minn strumenti ta' sostenibilità dan għandu jkun ir rispons għas-sitwazzjoni korranti fil-dan is-summit tar-rebbija u kull min għandu influenza għandu jagħmel użu minn tal-influenza li din il-bidla radikali li tiġu fl-aħħar mill-aħħar tinġir fis seħħ Antonio Gutierrez tkellem dwar dan 20 sena ilu u issa huwa responsabbli tal-ġnus Magħquda, però kienet taħt il-presidenza Portugiża fejn tkellimna dwar l-ekonomija, l-ekoloġija, l-kompetitività, s-sostenibilità fl flimkien. Ħlejna 20 sena, issa rridu mmexxu biex nerġgħu naqbdu lu, naqbdu pass tajjeb u nerġgħu nagħtu bidu ġdid tal-politika Ewropea. Jekk huwa Sur Weber huwa minnu illi ż żgħażagħ minn Londra issa reġgħu lura ġewwa l portugal Ovvjament dan għandu x'jaqsam mal-iżvilupp fil-pajjiż per se. Il-Antonio Costa li bħalissa huwa responsabbli tal-Gvern Portugiż wettaq politiki ta' koezjoni soċjali u ta' politika ambjentali, ekonomika u ta' tkabbir li ġeddet ir-rinnova li ġew mġedda fil-pajjiż Ejjew nkunu sinċiri dwar il-fatt illi l-ekonomija tagħna għandha bżonn lok ta' manuvrar, għandha bżonn ħajja ġdida u aħna wkoll irridu mhux biss niddiskutu l brexit u affarijiet oħra. Dan huwa r rispons tal-Brexit irrispettivament ta' xiġri jiġri jew ma jiġrix mill-aspett tekniku iżda tweġiba għal Brexit hija illi nkunu qalbina, nkunu kuraġuzi, kuraġuzi u nagħmlu xi ħaġa li ma tmurx kontra l-interessi taċ-ċittadin taż-żgħir. Il-Brexit ovvjament ijat fi stadju kritiku bħal-issa danna fuq u kull ma nistgħu nagħmlu huwa li nitolbu lill House of Commons biex jieħdu deċiżjoni maħsuba sow xi ħaġa li tista' tevita hard Brexit għax dan imur kontra ċ-ċittadini tar-Renju Unit. U nistgħu biss nisperaw illi il-House of Commons taqqat il-gruppi politiċi kollha biex jaslu għal soluzzjoni fejn il-pajjiż jibqa' qrib l-Unjoni Ewropea. Iżda jekk dan ma jseħħx jekk il-House of Commons tibqa' fil-stadju ta' staġnar umbat ser ikolla ser twetta ser ikolla id-dejn lejn iċ-ċittadini tagħha. Fl-aħħar mill aħħar iċ-ċittadini jridu jiddeċidu għax jekk dawn ma jiddeċidux mbagħad jgħaddu kollox il-ċittadini biex jerġgħu jiddeċidu f'referendum għax il-futur tagħhom huwa qed jiġi perlikolat il-futur tal-parlamentari u dan ta' ċittadini. Issa, hemm żewġ punti importanti, ovvjament, aħna rridu wkoll naċċertaw illi l-elezzjonijiet Ewropej ikunu ġusti, ikunu ħilsa u jiena nitlob il kulħadd biex namlu iktar waqajna lura sissa rridu niffaċċaw l-imprizi teknoloġiċi, l-Internet Giants, u dan kollu irridu n-eduffu l-aġenda tagħna għax huwa ta' skandlu kbir illi għadna ma, ma, ma reagġejniex għadna ma faċċajnix l-immigrazzjoni, n-nis xorta qed imutu fil-Mediterran mingħajr ma nagħmlu xejn, mingħajr ma ħadd ma qed jieħu riżoluzzjonijiet bis-serjetà dan kollu jrid jitqiegħed lura fuq l-aġenda tagħna. Grazzi ħafna għall konservaturi Reformisti Sur Henkel. Sur Timmermans, inti għat li memx soluzzjoni aħjar u Sur Barnier, inti għat li illi mem ebda trattat minn dan. Naħseb li hemm hemm soluzzjoni aħjar u soluzzjoni hija li l-Ewropa tibqa' fl-Unjoni, illi ir-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni u jekk joġobkom nixtieq ngħidilkom kif tistaw tagħmlu dan l-ewwel net ejja nieqfu milli insawtu Londra hemm esperti f'din din il din din il din il il-kamra li qegħdin jisawtu l-Londra m'hemmx differenza fl-avviċinament tagħhom lejn il-kritika lejn Londra naħseb issa il-Kummissjoni għandha tammetti li għandha r-responsabilità għall Brexit il-Renju Unit minn dejjem appoġġjaw is-sussidjarjetà d-deċentralizzazzjoni l kompetitività u Brussell kontinwament marret kontra dawn l-istess prinċipji. Jiġifieri huwa pajjiż illi qed jingħaqad ma' klab tal-futbol u intom tiddeċiedu tilabu l-golf jew il-hockey. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar min naqas l-iktar u min telaq minn xiex, naħseb minn aspett kommerċjali li rridu nirrikonoxxu illi il-Brexit mhux biss diżastru għal Renju Unit huwa diżastru għall Unjoni Ewropea wkoll. Il-Renju Unit huwa l-iktar l-ikbar klient tal-Unjoni Ewropea u jekk nitilqu jekk jitlaq jekk jititlaq ir-Renju Unit huwa l-ekwivalenti għal 19 il-pajjiż zaħli li qed jitlaq f'waqt wieħed irridu nrikonoxxu illi r-Renju Unit minn dejjem kien qed jappoġġa l-libertà għal l-autoresponsabilità, l-kompetitività. U mingħajr ir-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea nista' ngħidilkom illi din l-Unjoni Ewropea ser tibqa' mhux kompetittiva meta mqabbla ma' reġuni oħra fosthom l-Amerika ta' fuq l-Asja, iċ-Ċina, Ġappun, l-Asja tax xlok U naħseb li l-Kummissjoni issa għandha opportunità storika biex tirribatti biex tejn l-Remainers biex jaddu għal referendum ieħor. U tejn il-Brexiteers biex jibidlu l-fema tagħhom biex ikunu jistgħu jsalvaw jiġbru ġiħom u jiena nitlobkom biex mus biex biex tappoġġaw iżda biex toffru estensjoni l renju Unit mingħajr ebda kondizzjonijiet toffrihom iktar awtonomija fuq il-kontroll tal-immigrazzjoni tagħhom u din tkun il-karta il karta Rebbieħa biex ukunu jistaw jorganizzaw referendum ieħor u biex ir-Renju Unit jibqa' fir-Renju Unit fl-Ewropa. L-Ewropa qatt ma tista' tkun kompluta lesta mingħajr il-preżenza tal-Renju Unit. Grazzi. La parola ora al Presidente del Gruppo Liberale, Giver e Is-Sur Giver Hofstadt. Uh, first of all, I have to tell to Mr. L-ewwel qed nixtieq ngħid sur Henkel illi personalment minn dejjem għatt illi it-tluq tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea huwa nuqqas kbir tal-Unjoni Ewropea, pajjiż kbir bħal meta jitlaq pajjiż bħal dak fl-Ewropa hemm ċertu diffikultà li ngħidu xi ġmiel, ħaġa ta' barra huwa l-oppost naħseb illi l-post tar-Renju Unit huwa fl-Unjoni Ewropea u jiena ċert li ħajkun hemm dera ġenerazzjonijiet fis-snin li jmiss illi ħajjivvotaw biex nerġgħu lura għall-Unjoni Ewropea. Jiena ċert illi din il-ġenerazzjoni t'esisti diġa fir-Renju Unit u huma jieħdu deċiżjoni differenti differenti minn dik illi ittieħdet minn dan il-gvern u minn din il-maġġoranza. Però, Sur Henkel, nixtieq insaqsik biex dan tirrakkonta l ħbiebek fil-grupp tiegħek fil-ECR illi huma il-nies illi qed jappoġġaw il-Brexit għalissa huwa faċli illi inti toqgħod kalili li lil kulħadd u tajt illi ma tajċ illi illi ma taċċettax iżda ma tkunx tista' tikkonvinċi n nies tiegħek fil-grupp tiegħek li mhumiex laqas edinaw biex jagħtuk l-applaws ħatmu qiegħed hemm it-tieni. Ir-realtà sur Henkel hija din li jmiss. Dawk illi bdow il-Brexit kollha li huwa attentat tal-Partit Konservattiv li taħdem magħhom tafhom mill-qrib. Fil-fatt kien attentat illi tieħdu lura il-kontroll u dan kien l-slogan evidenti tal-Brexiteers u għadu l-istess slogan u jidir li il-Renju Unit illi għaddej eh, qed jitlef il-kontroll iktar milli qed jikseb iktar kontroll u jiena nemmen illi l-uniku l-uni mod raġonevoli biex insolvu tali problema ma tkellemx dwar dan sfortunatament huwa illi eh, illi kunem eh, kooperazzjoni transpartitarju fil-politika tal-Renju Unit kompromess bejn il-Labor u l-Konservattivi. Kif tistgħu issolvu problema eżistenzjali jekk qed tintuża miż-żewġ partiti bħala karta politika għalihom il-Brexit hija hija arma arma li jistgħu jużaw kontra xulxin u mhux problema eżistenzjali ta' pajjiż ta' kontinent. Jiġifieri, jew u inti l-appell tiegħek, l-appelli tiegħek għandhom ikunu mhux biex li tattakka l-kollegi iżda biex twassal il-messaġġ lill-klassi politika tar renju Unit biex tibdow taqblu bejnietkom bejn iż-żewġ partiti jew lenin u tibdow fil-fatt ikolkom opinjoni opinjoni li nistgħu nappoġġaw hawnhekk dan il-Parlament, opinjoni taf tkun relazzjoni mill-qrib bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. U dik hija d-direzzjoni tajba u jiena nemmen li dak li hemm bżonn li jsir fil-politika tar-Renju Unit illi il-pajis jitqiet l-ewwel iktar milli l politika partiġana li qed tiggverna l-isfera politika u l-House of Commons għal issa. U dan iwassalni għal mistoqsija li mis l-estensjoni marriċ estensjoni twila, qed ngħidha wiċċe minn qoddim estensjoni wara l-għala għandna mmorru lil in mill-elezzjonijiet Ewropej u l-elezzjonijiet Ewropej sa jiġu sekwestrati mill-kwistjoni tal-Brexit u l-Brexiteers. Ħan diskutu biss dan u mhux biss dwar il-riformi li għandna bżonn fil-Unjoni Ewropea. L-unika ħaġa li ħan għamlu huwa li nagħtu mandat ġdid lis sur Faraġ. Dak kull ma ħan għamlu. Dak huwa eżattament dak li jritu. Għaliex jrid dan żewġ raġunijiet l-ewwel net jista' jkompli li jkomplu jkollu il-paga, li jkun jista' jittrasferixxi lill-imprizi offshore tiegħu, u t-tieni u t-tieni ħaġa, u t-tieni ħaġa, it-tieni ħaġa hija li jkun jista' jissokta fix-xogħol tiegħu ix-xogħol ta' wara l-kwinti fl-Ewropa biex jipprova jeqret l-Ewropa għal kollox minn ġewwa. U dak huwa l-lan tiegħu u l-mandat tiegħi u qed jikkonfermahu stess. Jiġifieri li nemmen huwa illi dan huwa li m'għandniex bżonn, li għandna bżonn ċertezza mill-House of Commons, mill-maġġoranza tal-House of Commons, kif qal is-Sur Henkels. Dak huwa li għandna bżonn Jiena kontra kwalunkwe estensjoni, kwalunkwe estensjoni ta' ġurnata ġimgħa anka 24 sija jekk din ma tkunx ibbażata fuq opinjoni ċara tal-House of Commons għal xi ħaġa biex naslu għal xi ħaġa li nkunu nafu xi jridu wara kollox. Hija inqas ambizzjuża mill-ftehim, tajjeb. Għandek kull dritt taħseb hekk jekk hija Unjoni Dogonali tajjeb ukoll, jekk huwa l-ftehim, jekk huwa Norway Plus għandek kull dritt, però jekk jogħġbok iddeċidu f'Londra għax din l-inċertezza ma tistax tkompli, mhux għalina, mhux għal Renju Unit u ċertament mhux għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi. La parola al Presidente del Gruppo dei Verdi, Filippo Lambert. Grazie ħafna, Filip Lambert. Grazzi, President, kollegi għal darbohra, il-President tal-Kunsil qal illi il-track record tal-gvernijiet huwa wieħed fqir. Per eżempju, l-azil, l-immigrazzjoni illi aħna naħsbu li hija priorità wara tliet snin, aħna stajna leġittimament nistennew lill kunsill illi jtina rispons għall isfidi qed niffaċċaw, però le il-Konsill li konkluda illi musser jaslu għall-ebda konklużjoni il-kapijiet tas-stat u row il-nuqqas ta' rida illi jaqblu l-parlament illi għandhom bizzejiet żmien illi kollom maġġoranza ta' żewġ terza ta' responsabilità konġanta u qed nistennew lil mexxejja biex imexxu. Minn fejn ġejja dit mexxija? Il-mod diplomatik qed jgħidilna li għandna sa' 10 snin biex inkunu nistgħu namlu sokkors tal-klima u naħseb il-mexxejja huma qegħdin jinjoraw l-iskomfort li hemm miż Fejn hija tmexxija meħtieġa meta ċittadini qegħdin iqumu u qegħdin jirrifjutaw s-soċjetà fejn il-ġid qed jiġi konċentrat eh, fil-ftit dawn l-ugwaljanzi minħabba ċertu kompetizzjoni fiskali soċjali il-flessibilità suq tax-xogħol diġitalizzazzjoni u globalizzazzjoni bla kontroll dawn kollha għandhom jitqiegħdu fl-aġenda tal-mexxejja. Iżda xorta waħda għadna lura fejn hija t tmexxija Anka fiħdan il-Kunsill Ewropej hemm numru ta' mexxejja illi illi illi qegħdin jerdaw mill-fondazzjonijiet tad-demokrazija. Dan ir-rispett tal-privatezza, il-bżonn tal-proporzjonalità, restrizzjonijiet fuq il-libertajiet pubbliċi privati u l-vjolenza li hemm kontra d dimostrazzjonijiet fejn dan il-Parlament ikkondanna dan l-abbuż. Meta tkellimna dwar infrazzjonijiet kontra l-Gvern Ungeris. ma rridux ikollna rispons pulit naħseb di l-Brexit, Brexit dan huwa diġastru ma nistawx nistennew, ma nistawx noqogħdu nistennew għal bona volontà ta' dawk li qed jgħidu li huma mmexxejja u li huma li huma li rridu li nektiġu issa huwa li nippreservaw l-ambjent tagħna, l-ġustizzja ekonomika, soċjali, l-ħarsin ta' demokrazija, tal-libertajiet tagħna tal-Istat ċentru puddan fil-ċentru u dinja l-ambizjoni li għanna bżonna l-Unjoni tagħna. Grazzi. President il Issa il-President tal-grupp GUE l-Onorevoli Zimmer. Meine Damen und Herren, Signori, ċertament tafu bil-film Groundhog Day meta aħna inqisu is summit Ewropew naraw li d-diskussjonijiet dwar Brexit u l-mod kif in-negozjati bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea qed jaslu għal staġnar irridu nintebħu illi l-Unjoni Ewropea kienet wara l-ftehim ta' pariġi l-eu u hemm soluzzjoni għal din il-kwistjoni dan huwa l-uniku mod kif l-Unjoni Ewropea fih dan l-Unjoni kif ukoll lil mill-Unjoni tassew u b'mod ġenwin twassal progress biex tinfluwenza s-sitwazzjoni biex naċċertaw li jkollna bażi sostenibbli għaċ-ċittadini madwar id-dinja Dik hija responsabilità tagħna bħala Unjoni Ewropea. Iżda mill-ġdid għat-tieni darba il-ftehim tar-tirar m'għaddix mill-Parlament tar-Renju Unit u l-istrateġija mfittxija minn Theresa May u l-gvern tagħha ma wassal imkien u allura issa m'għandniex pjan għal irtirar organizzat mill-Unjoni Ewropea m'għandniex issa soluzzjoni għal tluq organizzat u allura għandna ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi jgħixu l-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit u anki dawk li jgħixu fir-Repubblika tal-Irlanda u anki fir-Irlanda ta' fuq. Dawn kollha ovvjament irridu nirrispettaw l-interessi tagħhom għaliex mhux se jkollhom opportunità li malajr malajr jiċċaqalqu minn Belfast għal Dublin jew viċi versa forsi li nasbu li Belfast jibqa fil-Unjoni Ewropea. Jiġifieri l persuni iċ-ċittadini ma jistgħu sempliċement jaqbdu ġidhom u jitfaw post ieħor. Lanqas ma jistgħu jaraw illi daqqa waħda membri tal-familja tagħhom jistgħu jkollhom nazzjonalità ta' pajjiż Ewropew. Dik mhux xi ħaġa disponibbli għal nies u ċ-ċittadini tagħna Mbagħad ikun hemm problemi għal aċċess tal-kura tas-saħħa u implikazzjonijiet oħra soċjoekonomiċi għal persuni normali u impatt ukoll anki fuq l-iżvilupp tar-reġuni. U allura b'dawn il-persuni f'moħħna aħna għandna nħossu li lilhom irridu rrodulhom xi ħaġa mhux lill-gvernijiet jew lill-parlamenti lin-nies tal-ħajja ta' kuljum. Aħna lil dawn in-nies irdu ngħinu nagħmluhom offerta, però hemm żewġ konsekwenzi rridu nirferu għalihom jekk aħna nħarsu l qudiem u nħejju għal ħruġ disorganizzat fit-29 ta' Marzu mad Friday ġimgħa tal-ġen dak donnu huwa li qed jistennina u allura rridu nħarsu d-drittijiet taċ-ċittadini nagħmlu xi ħaġa biex naċċertaw li d-drittijiet taċ-ċittadini fir-Renju Unit kif ukoll fl-Unjoni Ewropea ma jitpoġġewx f'periklu Dak huwa dmir tagħna, ix-xogħol tagħna, aħna rfajna din ir-responsabbiltà. U allura aħna bħala Unjoni Ewropea wasal il-waqt għalina illi ngħidu dana kollu b'mod ċar. Aħna nifqu flimkien ma l-Irlanda ta' fuq nappoġġawhom u ngħidu li aħna kontra hard border u anki kwalunkwa bidla fil-ftejjin Good Friday fil-aspetti kollha tiegħu id-drittijiet u s-sigurtà ta' persuni f'dawn l-inħawi tal-Ewropa ma jistgħux jitpoġġew f'periklu. Hemm soluzzjoni sempliċi ħafna din il-problema tal-backstop, jiġifieri ma jkunx hemm fruntiera fil-gżira tal-Irlanda. Ma jkunx hemm kontrolli. L-għaqda Irlandiża tkun is-soluzzjoni li tkun l-aktar sempliċi bekk ħadd ma jkollu problemi la l-Unjoni Ewropea la l-Brexiteers u laqas l-Irlandiżi. Dik hija s-soluzzjoni, is-soluzzjoni. Il-Gvern tar-Renju Unit illum spjega illi mhux se jkun hemm kontrolli bejn l-Irlanda ta' fuq u r-Repubblika tal-Irlanda u forsi Renju Unit u aktar importanti mill-interessi ta' ċerti partiti politiċi, xi ħaġa li naħseb illi aħna għanna tassew eh, nħarsu meta nisimgħu argumenti bħal dawn. Grazzi. Issa għandna l-President tal-EFDD, l-Onorevoli Farage. Jiena nittama li dan huwa d diskors ta' qabel tal-aħħar tiegħi fil-Parlamentu li f'Lulju ma nerġax niġi hawnhekk u naħseb ħafna jaqblu miegħi. Sur Barnier jiena qedlek dak it-trattat mhux di jgħaddi mill-House of Commons inti m'emmintnix il-ftejma ġiex aċċettat naħseb tlab tal-wisq u dalodu issa issa eh, qed tħoss in-nuqqas ta' 39 miljun sterlina, però tinkweta xejn għaliex illum il-House of Commons ċertament se jagħmel eh, dak kollu li jista' biex jirrispetta l vot ta' Brexit u se jivvotaw kontra dak li jgħid artiklu 50 ġifiri aħna nitilqu fid-29 ta' Marzu b'fejm jew le u naħseb issa il-lakuna bejn il-klassi politika fir-Renju Unit u l-opinjoni pubblika hija waħda enormi għaliex bla dubju ta' xejn l-opinjoni pubblika dejjem qed twassal għal aktar għaqda fil-pajjiż aħna rridu sempliċement nitilqu u dana japplika anki għal ħafna illi votaw biex nibqgħu għal xi jirrispettaw il-prinċipju tad demokrazija. U issa ġbajna rajna din ir-rabja fil-konfront ta' pajjiżna minn nies bħal Sur Verhofstadt u anki l-intransiġenza tas Sur Barnier u l-insulti li ġejjin mis-Sur Tusk. U issa aħna ta' fema waħda, ma rridux nibqgħu niġu governati minnkom. Irridu nkunu birridni fidejna. U naħseb illi nhar il-ħamis il-Prim Ministru eh, se tattendi is-summit